pożizzjoni komuni u raġunijiet li waslu li jiġu adottati kif ukoll il-pożizzjoni ta' kommissjoni. it li ħajġu eh, pubblikati fil-minuti ta' dan il-seduta u tlet xhur eh, biex il-Parlament jadotta l-pożizzjoni tiegħu jibda għada 20 ta' frar tal-2009. Il-minuti ta' din is-seduta jiġu mibaw